tuħa l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa stqarrija tal-Kummissjoni fuq it-tlestija ta' suq diġitali waħdini. Ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Barnier. L-odwa tajba, sinjuri. Qabel ma nitrattaw dan is-suġġett, suġġett importanti. Nixtieq nirringrazzja l-deputati tal-appoġġ li taw għal dan il-negozjat importanti ta' Marrakesh. Kien hemm riżoluzzjoni unanimi għall-aċċess tan-nies naqsem mid-dawl għal format aċċessibbli tal-kodba. Kien negozjat internazzjonali diffiċli l ntemm il-ġimgħa l-oħra. U intom ivvotajtu kważi b'unanimità fuq dan is-suġġett. Jiena kont qiegħed naħdem, però kontent li kollox mexa ħarir. Ix-xogħol mixi. u sa m'għadniex il-bot minn dan is-suq diġitali waħdini għandu ħafna potenzjal. Jekk l-Unjoni Ewropea timxi baxra fil-mija fl-użu tal-broadband, ikkonna xaħġa ħaġa iżjed tiegħek, is-suq jirrappreżenta 15% minflok mill-5% attwali nkunu kabbarna b'1.7%. L-ekonomija digitali toħloq 2.6 posta xogħol għal kull xogħol mitluf fl-ekonomija. U rridu nippruvaw nikżbuhom dawn il-postijiet tax xogħol kif qal Malcolm Harber il-membri tal-Kommissjoni jafu li dan il-proġett li bdejna tliet snin ilu ta' suq digitali waħdini huwa wieħed importanti għalhekk aħna għandna tliet snin naħdmu magħkom fuq dan ir-regolament il ġdejt biex niżviluppaw dan is-suq waħdini. Il-ħidma tagħna hija fisem il-kontinwità id-direttiva dritti tal-konsumaturi li suppost għandha tkun fostna lejn l-aħħar tas-sena u dan ikompli kattar il-fiduċja tal-konsumaturi online. Kif ukoll qassu waħdini diġitali f'dawn l-aħħar tliet snin. Inkludajna dan kollu fi strateġija, l ambizzjoni ġenerali, stabilita mill aġenda digitali, li tħuħsibu li kres. Umbad, aktar tard se nitkellem ukoll fuq l-atti wieħed u tnejn u l-pjan ta' ħidma tal-kummerċ u servizzi online. Xi ħaġa li aħna nitrattaw flimkien ma' Nelly Klus u ma' kollega ġdid mill-Kroazja, Neven Mimiċa. Dan qarribna lejn lan aħħari tagħna. Eh, su, waħdini importanti minħabba l-kriżi, suq li rrit jaħdem aħjar u għandna bżonn rivoluzzjoni diġitali. Fiex wasanna però? L-ewwel net għandna testi importanti li qbilna dwarhom mal konsil tal-Ministri. E, regolament online dwar il-konsum li ġi adottat f'April id-direttiva fuq l-opri orfni u jank il-Collecting Europe Facility kien hemm ftejn fis-27 ta' Ġunju għalkemm ikolli ngħid hawnhekk li il-pakket għal netwerk digitali huwa inferjuri għal ambizzjonijiet tagħna. Din hija s-sitwazzjoni attwali, però ma nixtiex nittawal. Hemm ukoll ħafna diskussjonijiet fuq proposti konkreti oħrajn, proposti tar-regolamenti, id-dritt komuni tal-beħ fost l-oħrajn Mbagħad hemm il-proposta wkoll fuq l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji. Ir-rapporter ta' dan kollu hija Usko il-ħarsin tad-data wkoll. Ir-rapporter Kelly dan huwa punt importanti eh, għal fiduċja fil-diġitali u mbagħad li modernizzar tal-sistemi kollettivi il-liċenzji multiterritorjali wkoll il-proposta għat-tnaqqis tal-spejjes eh, tal-broadband Herzog u dan l-aħħar kellna wkoll il-proposta fuq il-kontijiet elettroniċi. Skont l-analiżi tagħna, eżis sinjuri, il-fatt li wieħed jista' jkollu kont eh, online jista' jifrankalna 2 biljun euro Dan ix-xogħol kollu se jkun inkonkluż nittama lejn l-aħħar ta' din is-sena lejn l-aħħar tal-mandat tagħkom imbagħad hemm strateġiji speċifiċi wkoll li ġew definiti l-pjan ta' ħidma għall-lob online. Ashley Fox eh, tħossib eh, dan ir-rapport. L-istrateġija informatika u l-cloud Umbat id-dossier Schwab li jitratta iċ-ċiber sigurtà. Rigward il-kwestjoni tal-ispjonaġġ Amerikanu u spjonaġġ ieħor li aħna vittmit tiegħu fl-Ewropa, l-aspett ta' difiża u l-ħarsien fl-opinjoni tiegħi apparti minn hekk irridu nkoll nagħtu tweġiba li eh, hemm bżonn nagħtu. Aħna għandna bżonn awtonomija strateġika fl-Ewropa. Żewġ suġġetti hawnhekk huma relevanti għall-Ewropa. Il-cloud computing u ċiber sigurtà però moħrajna fosthom il-Galileo, eċetera. Kif ukoll il-possibilità li konna intrapriżi tagħna tat-telekom dan kollu qiegħed qoddimkom ħafna ħafna xogħol iva naf għandna qoddimna affarijiet importanti eh, dak li tgħid ir-riżoluzzjoni wara kollox ukoll hemm il-grupp eh, dinamiku ta' Pablo Arias bl-appoġġ ta' Harber fuq il-kummerċ elettroniku. Nafu x'inhi realtà u għalhekk li jiena xtaqt niżvolġi xogħol fuq tliet pilastri. U dwarhom ma minna il-proposti il potenzjal tal-kummerċ ekonomiku, perjodu ta' konsultazzjoni pubblika, b'żewġ eh, oqsma essenzjali li ġew identifikati għal kummerċ elettroniku. L-ewwel nett eh, fil-ġimgħat li ġejjin se nipproponu immodernizzar eh, ambizzjuż tal-ħlasijiet elettroniċi. Hemm ir-rakkomandazzjoni tero wkoll koll il kustjoni tas servizzi tal-pagament kif ukoll proposta leġislattiva speċifika li hija prammatika wkoll dwar il-Kummissjoni tal-Interkambju, il-ħolqien ta' innovazzjonijiet ewlenin f'dan is-settur. Il-konkorrenza wkoll naġevolaw il-wasla ta' konsumaturi ġodda u ġel darba din nitkellmu fuq konsumaturi nżidu l-għażla l-pagamenti kif ukoll aktar sigurtà biex naħħu il-biżat leġittimi li jista' jkun hemm. Fil-ħarifa se nipproponu wkoll sistemi aktar effikaċi għal l-ispedizzjoni tal-pakketti online. Anke dan għandu xieqsam ma' rapport eh, għal soċjala varrija anke biex intejbu l-fiduċa tal-konsumaturi mbagħad għall smis li jixtiequ jiżviluppaw il-beħ online u jieħdu vantaġġ mill-effett tal-internet. L-Europa tal-pakketti għat trittiġi eh, irranġata. Il-parcels biex tibatom huwa għala ħafna. Xiri online ġi li ma jsirx minħabba li l-postajja għolja. U dan huwa importanti rridu n-intervjenu kol ma l-kumpanniji tal-posta li jixtiequ jimxu l-qoddim f'dan il-qasam. It-tieni pilastru mbagħad li modernizzar tal-ambitu Ewropew tad-drittijiet tal-awtur. il kommerċ online ma jfissirx eh, biss sistemi antiki, però sistemi ġodda u koll il-kontenut eh, jisbicċa fuq l-internet, Però bekk ukoll kien hemm żbilanċ fil-kreazzjoni, aħna dritt tal-awtur jibgħata ruħu fuq it-territorjalità. Għal daqstant huwa teddit huwa meddet mill-ambjent diġitali għalina d-dritt tal-awtur m'għandux ikun xkiel għall iżvilupp ekonomiku imma għandu jaġġevola it-kabbir u l-innovazzjoni. F'Diċembru 2012 aħna ddefinejna eh, dossier ġdid u l-proċess għal liċenzji Ewropej għamm il-partit interessati l-għadin jiddialogaw sabiex jiksbu proposti u rimedji għal frustrazzjonijiet ta' ċittadini u l-konsumaturi. Hawnhekk fuq żgħażagħ qegħdin nitkellmu diffiċli li wieħed ikollu aċċess għal kontenut awdjoviżiv bħat televiżjoni, ketchup fuq bażi transkonfinali. Kien hemm ħafna eh, gruppi ta' ħedma f'dawn l-aħħar xhur li ħadsem fihom ħajkun hemm plenarja wkoll biex naraw x'inhi s-sitwazzjoni attwali. Il-Kummissjoni wkoll qed tkompli bl-evalwazzjoni legali u ekonomika tagħha tal-akki leġislattiv għal drittijiet tal-awtur. Inizjattivi eventmentali se jkunu msejsa fuq l-identifikazzjoni tal-problemi u tas soluzzjonijiet legali li jista' jkun hemm. Dan huwa xogħol li jippermettilna li niddeċidu fl-2014 fir-rigward li nippreżentaw proposti ta' riforma leġislattiva. It-tielet pilastru mbagħad li dwaru nixtiequ naħdmu huwa suq wieħed ta' telekomunikazzjoni. Komissjoni taqbel Mana, id-djufijiet tal-suq Ewropew tat-Telekom, kien hemm ir-rapport ta' Trautman u Rod Dan ir-rapport jidher li l-Ewropa qed allura fil-konfront tal-konkurrenza mill bqiet tad-dinja. Aħna qegħdin naħdmu fuq inizjattivi li jippruvaw ikollhom iħadnu żewġ prinċipji ewlenin. Servizzi ħielsa b'mod li l-operaturi kollha jagħtu s servizzi kollha l-klijenti kollha u tinnet il-libertà għall-Ewropej kollha li ikunu jistaw jazlu servizzi tal-għażla tagħhom rispettivament minn fejn fl-Ewropa joriġinaw Irridu nkunu pragmatiċi, irridu nkunu konkreti, irridu nippreżentaw bis-saħħa tagħna Cruz proposti konkreti lejn il-bidu ta' settembru. L-appoġġ tal-Parlament Ewropew se jkun fundamentali hawnhekk. Sur President, onorevoli, Dawn kienu l-prioritajiet tagħna. Issa rridu nadattaw malaj malaj il-proposti diversi li għadin jiġu diskussi. Għana għedin nitkellmu fit tul ovvjament se nadattaw l-inizjattivi kollha li semmejt fir rigward ta' telekom, però dawn l-affarijiet li qegħdin niddiskutu llum huma importanti biex jagħmlulna l-qalb biex niżguraw li l-Kummissjoni tkun tista' tagħmel xogħol għad-dibattiti pubbliċi li se jkollna magħkom ma' ħafna minnkom għal tmiem settembru, tmiem ottubru u anke novembru fl-ambitu tas-suq wahdini se jkunu importanti biex lu diskussjoni pubblika fuq dawn l-elementi s suq wahdini u s-suq digitali. Il-Konsil ta' Ottubru hemmhekk il-Kummissjoni kontestat tista' tidentifika l-aħħar xejrit li fuqhom nistgħu u l-qoddim dan regolament qabel it-tmim tal-mandat ta'kom. Grazzi l-Komissarju, naddu issa għal kellima li ħajtkellmu fi il-gruppi. Naddi il-kelma. l-Onorevoli Schwab mux qiegħed hawnhekk, allura ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Korrea de Campos għas-Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sir President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kummissarju tal-li tagħna l-possibilità li nagħmlu dan ix-xogħol u biex fassal il-programm li għadu fid iddeskrivilna. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-kollegi tagħna Pablo Arias u oħrajn tal-li laqqaw din il-pjattaforma għal konsensus potenzjali is-suq digitali għandu l-potenzjal ekonomiku biex joħroġna mill-kriżi li qegħdin fiha. Is-suq digitali se jkun vitali għal kompetittività u soluzzjonijiet dinamiċi tal-problemi li għandna. U importanti li n-nies ikollhom tqabbil tal-prezzijiet u l approċċ ġust għall operaturi eċċetera. aktar minn 400 er- miljon konsumatur fl-Ewropa jistgħu jibbenefikaw mis-suq digitali speċjalment dawk li jgħixu fil-periferiji. Pereżempju fi gżira fl-Azores fil-Portugal, f'nofs kważi f'nofs l-Atlantiku. 400 abitant ta' din l-gżira jużaw servizzi online b'mod regolari. Il-ħlasijiet u mbagħad jaslulhom bil-posta u jinkludu CDs, kodba, materjal tal-IT u materjal konsumabli ieħor. Iġifiri, għasma neċessarji li fuqhom irridu navvanzaw il-broadband, aċċess għal wifi ta' kwalità, artiklu 20 tad direttiva tittiġi implementata. Ġera darba nis m'għandhomx ikunu diskriminati għabbażi ta' nazzjonalità, irridu niżguraw ukoll is-siti ikunu ta' min jafdom u l-linja tkun sigura. Irridu nsaħħu il-cloud computing u da kollu li jmur maħħa, Irridu nħarsu l-copyright, irridu nizguraw u koll l-kumpanniji kunu ta' min jorbot fuqhom u l-ostakli jistgħu jinelbu. Jekk nistgħu nsaħħu il-garanzija ta' fiduċa għal konsumaturi tagħna, dan se jkun vitali fil f'dan is-seklu allura nistgħu mbagħad eh, ntejbu situazzjoni. Grazzi ħafna fjona ħol għannom tal alde Aħna għanna niċċelebraw il-progress tagħna għaliex dan huwa għasam fejn l-Unjoni Ewropea kellha riżultati tajbin għaċ-ċittadini tagħha. Kmini din il-ġimgħa kien hemm taqis aktar roaming. Dan saru l-aħbarijiet tajbin tajbin taqbel l-btajja l-kull sena, però rridu san nieħdu il-pass li jmiss u ndaħlu suq waħdini kompetittiv fejn il-roaming charges jiġu obsoleti l-Kommissjoni għandha l-appoġġ tal-ALDE biex dan jimxil qoddim. Issa, eh, eh, nixtieq ngħid lill-parroċċani tiegħi li r-roaming se jispiċċa. Issa ngħaddiħla mhux ħames snin oħra nitama' wkoll li sa sajf li ġejn se jkollna aħbarijiet oħrajn fuq l-aġenda diġitali nittama li negozji, specialment dak rurali, se jkollhom aċċess aħjar għall-aħħar teknoloġiji inkluż il-broadband. Nittama wkoll jkun hemm aktar inizjattivi biex niżguraw li l-anzjani u d-diżabbli ma jiġux esklużi mill-benefiċċji ta' din l-epoka digitali. Nittama u koll li jina nkun nistan serraħ ras il-negozji l-azzjoni Ewropea għed tamel xaħġa dwar il-sigurta ċibernetika u u koll fil-rigward tal-problemi trasconfinali. Nittama u koll li il-negozji zzar tagħna se jkun jistgħu jibbenefikaw fuq din l-inizjattiva. Mhux biss il kumpanija high-tech, però wkoll il-kummerċanti u ukoll. fil-belt ta' Berk upon Tweed. Hemm kafetterija issa qiegħda topera permezz tal-internet ukoll toffri servizzi tagħha madwar id-dinja dan huwa qasam li qiegħed ikattar l-impjiegi fl-Ewropa u huwa importanti ħafna l-ġejjeni. Aħna għandna bżonn l-impjiegi wkoll, ġifieri din hija ħaġa tajba nittama li noperaw malaj għad komplija ta' dan is-suq diġitali, grazzi.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 Dan kollu ħoj jwassal għal ħolqien tal-impjiegi. Forsi nista' insaqsik, Sur President, jekk għandna riżoluzzjoni parlamentari. Riżoluzzjoni nista tuttaħ id-dibattitu eh, li tiċċentra ma' dan il-suġġett. Jiena kontent ħafna li għaw il-kummissarju eh, li feta għandem dibattitu imma tajjeb li kikun għadwa f'riżoluzzjoni. Dan għanx il-Komitat tal-Suq Intern kienu qegħdin jaħdmu għal ħafna żmien fuq il-politiki biex eh, nagħmlu nisfaw l-enerġija fil-suq digitali. Però daw l-aħħar eh, sitt xhur eh, Surarjas kien qed jitkellem mal-grupp tal-Komitati u produċew ħarġu b'riżoluzzjoni u nixtieq anke nitkellem mal-kumitati l-oħra li ħarġu punti ta' riżoluzzjoni bħal eh, il-kummerċ, il-kultura u eh, l-impjiegi dawn il-komitati kollha ħarġu bil-punti tagħhom. Iżda sur President, kif qed inti dan din hija kwistjoni komplikata imma għandna bżonn eh, qafas politiku biex nimxu l qoddim Fl-istess mod ta' kif ħarisna lejn lat tal-suq digitali waħdini. Jiena kontent ħafna illi jett li ħat poġġi l-afħar affarijiet għall-azzjoni fis-summit. U għalhekk aħna eh, xtaqna nikkoraġuk li tagħmel dan qabel is-summit. Forsi dan kollu jiġri. Jiena nitlob il-kollegi biex ħarsu lejn id-dettalji ta' riżoluzzjoni u nittama li kollha l-appoġġ kollu f'din il-kamra. Mem labda elementi f'riżoluzzjoni li tkellem fuq eh, l-affarijiet li tkellimna fuqhom ehm, flimkien. Jina kont eh, fl assemblea Digitali biex naqdu il-suq digitali wahdini. Ħafna tkellmu fuq in-nies li qegħdin jitrasformaw il-negozji tagħhom billi jmorru online. Issa dan kollu qed jgħin għal qatt fiż-żgħażagħ. Nafu li hemm differenza fil-ħiliet diġitali u nispera tisma' fuq dan il-punt. Sur President, għanna bżon aktar ħiliet digitali. Jekk nużaw il-flus tagħna biex eh, nużaw iż-żgħażagħ illi għandhom dawn il-ħiliet u poġġuhom fin-negozji żgħar biex jiżviluppaw il-websites u jitrasformaw il-negozji tagħhom bekk huma jkunu jistgħu jsibu xogħol u l-ekonomija Ewropea toħloq aktar impjigi. Dan huwa parti minn xogħolna fil-xogħol diġitali waħdini. Grazzi. Grazzi, Sur Harber. Issa ngħaddu Sur Pablo Arias, Eċeverija. Grazzi, Sur President, l-ewwel nettina nixtieq ngħid li naqbel bisħiħ ma' dak li qal is-Sur Harber Hawnhekk aħna mhux biss nivvotaw fuq dan is-suġġett, però aħna ħdimna wkoll f'ħafna qosma biex niksbu l anijiet tagħna. l anijiet li konna fissajna fil-bidu din il-leġislatura, it-lestija ta' dan is-suq uniku u nisfruttaw il-possibiltajiet kollha ta' dan is-suq. Lekkem sejħa rivoluzzjoni digitali f'din il-leġislatura f'dan il-parlament aħna diġa approvajna rapporti li lan tagħhom huwa li jiksbu din il-mira bħal tlestija tas-suq intern jew aktar riċentement f'Ottubru li għadda ir-rapport li lesti s-suq uniku digitali nħoloq ukoll grupp ta' ħidma fuq dan is-suq uniku li ilu sentejn jaħdem u li kiseb diversi riżultati wkoll ħaddu sem madwar 70 persuna għal kull laqa fost deputati, MPs, rappresentanti tal-Kommissjoni kif ukoll l-industrija u l-qdiet ewlenin tal-konsumaturi u kumpanniji. Hawnhekk irridu nenfasizzaw ukoll eh, il-fatt li f'ħadem dan il-laqat kien hemm Nelly Cruz u l-Kummissarju Barnier il-laqa ta' Ġunju 2012 ġifieri. Hawnhekk qegħdin naraw ir-riżultati kollha li ksibna fir-laqat kollha kif ukoll ir-rapporti li diġà semmejt Però mhux dan biss, dak li se nivvotaw illum huwa xi ħaġa importanti ħafna. Aħna nistgħu nagħlqu ċirku li bdejna ftit ta' snin ilu e, b'xogħol li wasalna l-kompromess u li nitolbu l-Kummissjoni l-Kunsill ukoll biex huma wkoll jagħmlu kompromess bħalna biex jirnexxielna ikonna l-politika effett neċessarja. L-lum għandna l-Kummissarju Barnier li għamel xogħol kbir u wera wkoll rida u riżoluzzjoni biex mill-klim jasal għal-fatti kummissarji oħrajn u koll li kontribwew bil-kbir biex illum għedin fit-triq għassu tassew wahdieni. Approvajna diversi dispozizjoniet legislativi u mux biex namlu l-kizbit tagħna, jew forse wkoll qegħdin fil-proċess parlamentari per eh, pereżempju fil-rigward ta' drittijiet tal- konsumaturi, il tilwim tal-konsumaturi, cloud computing, il-konnettività fost l-oħrajn. Inkomplu naħdmu maqodin biex nisoktaw din l-ħolma biex ikonna dan is-suq waħdini Ewropew u jiena dejjem qed nkompli ngħid li s-soluzzjoni tal-kriżi wkoll għandha soluzzjoni hawnhekk fid-diġital. Grazzi ħafna. Grazzi, issa nixtieq nilqa lill-kollegi kollha biex jimxu mal-ħin illi għandhom allokat. Issa Sinjura Gebhardt. Grazzi, President. Il-periklu huwa illi il-konsumaturi immorru l-bot mis-suq digitali bekk irridu nipromovu l-aċċess universali eh, online eh, fi ċittadin għamma ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea l-aċċess għas servizzi online u l-estensjoni ta' network broadband u anka ntejbu s-sigurtà ta' networks u l-infrastruttura tagħhom. Dan kollu jiġi rifless fi riżoluzzjoni għalhekk grazzi ħafna lis sur Arias eh, u sur Koher ta' xogħol tant tajjeb li jagħmlu. Dawn il-kwistjonijiet huma dak fuq xi xridu nifokaw. Neutralità tan-netwerk hija eh, rekwiżit bażiku. Rridu nassiguraw ruħna li ikun hemmhekk. Jiena sorpriża illi il-PPA jixtiequ vot separat fuq din kwistjoni. Le, jidher li tneħħa jider li sur xwab ħafna drabi jaħseb tajjeb dwar fuq dawn il-kwistjonijiet. In-neutralità digitali hija xi ħaġa importanti ħafna, rridu nkunu ċerti illi iċ-ċittadini kollha, in-negozji kollha. Qegħdin fejn qegħdin fl-Ewropa ikollhom aċċess għall-internet. Irid ikun hemm aċċess bl-istess veloċità mal-Ewropa kollha. Bekk irridu nassiguraw ruħna illi nilħu dan kollu b'mod komuni. U għalhekk riżoluzzjoni waħda tajba u jiena ħerqana biex nara kif ħanivvutaw. Grazzi ħafna nkellim li jmiss, kellim li jmiss is-Sinjura Xaka. Kummissarju, il-suq digitali jaħġa waħda mill-iktar affarijiet importanti u għatfadilna x'namlu. Aħna rridu nieħu ħafna mill-ostakli biex Eh, nużaw il-miljuni li hemm eh, x'ninvestu. Għetem, eh, ħafna x'namlu biex l-Unjoni Ewropea tiġi waħda mill-aktar kompetittiva online. Għandna bżonn ir-riżorsi seklu li jmiss. U qed nistennew ukoll il-proposti mill-Kummissjoni biex narmonizzaw il-dritti tal-proprjetà. il dritti tal proprjetà il tal proprjetà speċjalment fi żmien fejn hemm ħafna eh, konnessjonijiet. Hemm anke l-interess tal-pubbliku fil-informazzjoni u irridu irritu konna l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. Għalek wasal iż-żmien illi l-Kummissjoni titkellem ukoll fuq in-neutralità u din titħol bħala liġi. Irridu nirrispettaw l-internet miftuħ iċ-ċittadini jisolbu aktar mill-gvernijiet u għandhom raġun li jkun hemm id dejta u eh, li jkun hemm iħliet u l-edukazzjoni fl City dawn kollha ħajjejnu għal eh, futura aħjar ċittadini. Grazzi. Grazzi, Sur Bilan. Sur President, jiena ċert illi noħorġu eh, suq digitali waħdini ħajjejn eh, aktar eh, fl-ekonomija u ħassir aktar dinamika li kolna accessibilità tal-network broadband sejjejn eh, għad kabbir sistematiku fil-attività ekonomika fuq l-internet. U anka fil-kummerċ transkonfinali l-iżvilupp tal-suq digitali għandha tkun priorità tagħna rridu neħħu l-ostakli pal regoli tal-VIT jew it-taxxa doppja jew eh, invoices illi forsi ma jkunux aċċettati totalment. L-infrastruttura trid tiġi żviluppata speċjalment f'ċertu reġjuni speċjalment fejn jidħlu anke il-mobile networks. Rrid ikollna maniġjar tajjeb tal-suq digitali waħdini u irrid ikollna eh, netwerk komprensiv. Importanti li jkun neutrali u nappoġġjaw l-attività online tan-negozji. Bek, xi uħut mill-ċittadini li huma qiegħda jkun jistgħu jkunu iktar attivi. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sur Schwab. Grazzi, President, eżis kollegi. L-ewwel ħaġa, nixtieq ngħaddi nitkellem anke ma' Shadow Reporters, nixtieq ringrazzjahom ħafna għax-xogħol illi jagħmlu il-suq diġitali waħdini u din ir-rivoluzzjoni diġitali. kważi kważi għamlet rivoluzzjoni fl-ekonomija Ewropea. U għanet li ċittadini, l-konsumaturi tagħna għandhom opportunitajiet ġodda. Għandha realtà ġdida b'dawn il-kondizzjonijiet il-ġodda il il kondizzjonijiet il ġodda U minħabba l-kriżi li qegħdin fiha aħna eh, obbligati li nsibu mod ta' kif eh, nimxu l-qoddim għal ċittadini kollha. Għalhekk ir-raġuni ta' din ir-riżoluzzjoni hija li nħarsu l-qoddim u nsibu l-kondizzjonijiet tal-suq intern Ewropew biex bekk aħna l-koll nkunu nistaw eh, ingawdu mill-benefiċċji ta' dan kollu. Sfortunatament palissa għanna suq frammentat kemm għal raġunijiet legali u nafla ħafna nies ħadmu fuq din il-kwistjoni, ħafna pruvaw isibu regoli aktar komuni u anka fil-gruppi ta' ħidma, jiena wkoll ħdimt fuqha. Kien hemm 27 sistemi legali differenti u dan ifisser fl-aħħar mill-aħħar illi iċ-ċittadini tagħna ma jistawx jixtru il-prodotti minn barra minn pajjiżhom meta jkunu jridu. Jekk iridu verament ngawdu l-benefiċċji li stati membri jridu jirranġaw il leġizlazzjoni tagħhom u jneħħu l-monopolji. Speċjalment ta' dawk in-nies li qed idaħlu ħafna flus minn dan il-monopolji. Irridu nagħmlu ċara ta' kif il-ċittadini jistgħu gawdu dawn il-benefiċċji ta' suq diġitali waħdini u nistgħu nilħqu 20% aktar fit tkabbir u anka impjiegi. Dan kollu ovvjament iwassal għal prezzijiet aktar irħas u eh, aktar tfaddil. Hemm bżonn ta' aktar sforzi u aħna għandna nikkontribwixxu għal dan kollu. Grazzi ħafna il-kellim li miss. Is-Sur Weidenholzer il-grupp waħdin, il-suq waħdin il-digitali u importanti ħafna għal-ċittadini. Diġa sar ħafna progress minn da kollu li prezentajna, imma nistaw nieħu dan kollu billi natu l-libertà tal-konsumatur, speċjalment fl-aċċessibilità u l-protezzjoni tan-neutralità u l-protezzjoni tad-data. Dan kollha huma bżonn jużi. Importanti li f'dan is-suq kull konsumatur ikollu l-aċċess għas servizzi tal-internet u l-kontenut kollu. Skont dispożizzjoni qed nagħtu eh, ugwaljanza fl-aċċess tal-internet għal kull ċittadin. Dan kollu huwa importanti għal parteċipazzjoni għolja tal-konsumaturi kollha fis-suq waħdini diġitali. Hemm bżonn ta', ta innovazzjoni fil-kultura biex ikollna eh, sistemi ta' licenzi u copyright aktar komuni. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjura McLachlan. it lestija tal-suq wahdini hija importanti ħafna u din hija punt strateġiku dan huwa punt strateġiku. Aħna qed nitkellmu fuq 800 biljun euro fl-ekonomija Ewropea. U dan qed nitkellmu fuq 4200 euro għal kull dar. Fl-istati membri kollha u l-istituzzjonijiet. Xiridu namlu biex nilħu dan is-suq diġitali waħdini? Irridu ntejbu il-servizzi kif ħanwasluhom dawn. Jiena forsi f'xi xettika wkoll fuq il-paragrafu li żdiet mill paragrafu legali għaliex irridu nħarsu l il-benefiċċji tal-konsumaturi u tan-negozji, però jiena xorta nappoġġa ħafna din riżoluzzjoni mis-Sur Arias u s-Sur Harber għaliex qed nimxu għal tnastija tal-suq diġitali waħdini. Grazzi ħafna Sur Kassiljo Vera. Grazzi Sur President, grazzi ħafna l-Kummissarju u koll tal-ħidma aħna prova nkun effettiva f'dawn id-90 minuta tiegħi. Nibda billi nifraħ l rapporters li ħadmu fuq dan ir-rapport. E, teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni qegħdin kull ma jmur iwaslu għall-iżvilupp ta' dan il-proċess antik li għandu 50 sena issa u aktar u li għed fil-qofol tal-proġett Ewropew jiġifieri issu intern wieħed. Dan il-qasam qiegħed iservi biex jiffaċilita bisħieħ. F'dan l-aħħar deċenju jekk mhux fl-aħħar ħames snin, is-suq intern Ewropew. L-iżvilupp ta' dan is-suq li ħna nsejħulu s-suq diġitali li fil-fat però huwa dimensjoni oħra tassu intern Ewropew għalhekk nixtieq nifoka fuq xi ħaġa li għalija għadna ma trattajniex bizzejed. Aħna li naħdmu f'dan il-qasam. il digitalizzazzjoni sħiħa ġifiri tal-qasam pubbliku. L-qasam pubbliku għandu importanza deċiżiva fl-Ewropa. Jekk aħna verament jirnexxielna li jkollna digitalizzazzjoni sħiħa tal-qasam pubbliku tal-amministrazzjoni pubbliċi Ewropej, allura nkunu qegħdin nimxu veloċità tajba ħafna fit-triq tagħna għall-iżvilupp ta' is-suq intern Ewropew u kif ukoll is-suq diġitali Ewropew. Grazzi ħafna. Nastemtom mówczynią jispani posew. poseł. Il-kellim li miss, is-Sinjura Kamervert. Grazzi ħafna President. Tlet affarijiet għandna bżonn minn perspettiva kulturali. L-internet għandu jibqa' miftuħ u jrid ikollna dispożizzjonijiet legali ċari għan neutralità diġitali, u dispożizzjonijiet eh, li għandna mill-Kummissjoni mhumiex biżejjed għadhom. Importanti li jkollna l-interoperabilità u li networks jistaw jinaqdu kollha flimkien kif suppost. Dan iwassal għal aċċess kif suppost. Fil-ekonomija digitali importanti li t-tilwim ehm, jissolvew kif suppost bejn l-utenti u min qed joħroġ eh, qed ħaddem dan il-network. Dan kollu irridu nkunu nafu bihom minn qabel u solvuti mod mill-aħjar mod. Għalhekk irid ikollna dispozizjonijiet għal din it-tip ta' riżoluzzjoni fil-leġiżlazzjoni. Naħseb hija ġa meħtieġa li jkollna dawn ir-rikesti eh, biex nimxu qudiem fis-suq digitali waħdini importanti li l-protezzjoni ta' data hija disponibbli biex kulħadd juża l-internet b'mod sikur. Grazzi sanaddu għassur sur Ċesunowski. Sur President, Kummissarju, l-iżvilupp tal-suq digitali waħdini huwa kruċjali biex nżidu l-kompetittività l-ekonomija globali. Importanti li jkun hemm koperta ugwali u hemm anka sortantament jidru kolli hemm sistemi komplikati u dan kollu mastakli għas-suq digitali waħdini hemm bżonn ta' aktar trasferiment eh, ta' data anka fil-cloud computing. Bekk importanti li jkollna internet ta' veloċità eh, olja disponibli. Ehm, disponibbli. Qed nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi nemmen li l-iżvilupp tal-internet broadband fil-maġġoranza tal-Unjoni Ewropea huwa prerekwiżit għal suq digitali waħdini il-programm eh, ta' poċ għal broadband fis cef u kol ħatejn dan il-qasam jiena rapporter fuq dan il-suġġett ukoll. Grazzi, sanaddu għas-Sinjura Hanzlik. Sur President, Sinjuri, li kolna suq digitali uniformi wasal għal iktar negozji nitkellmu fuq eh, konfinali f-27 sistema differenti u dan iwassal għal ħafna spejjeż u hemm eh, ostakli għal SMEs ukoll. Hija nfakkarkom illi dan kollu jwassal għal 85% tax-xogħol ġdid daw l-aħħar snin. Din hija opportunità biex inneħħu l-burokrazija għal eh, biex ngħinu l-SMEs u għal ambjent aħjar legali għal-jom. Il-Komissarju tkellem ukoll fuq il-potenzjal tal-kummerċ elettroniku u l-importanza li jkollna s-sigurta tal-pagamenti fuq l-internet. Dija ċaġa importanti wkoll għal smis qed jistennu l-istruzzjonijiet tagħna li konna suq digitali waħdini jgħin ukoll għal negozji ġodda illi huma interessati f'dan il-qasam. Dan huwa potenzjal kbir li mhux biss jgħinna nilħu ekonomija tal-internet enerġetika imma anka natu opportunitajiet lin negozji Is-suq digitali waħdin irrid però jopera tajjeb mill-bidu. Inkella mis se jkollna fiduċja fil-potenzjal tiegħu u fl-opportunitajiet li jista' jagħti fil-ekonomija, fl-attivitajiet tal-ekonomija. Rigward id-direttiva tas-servizzi digitali, dan kollu ħaj faċilita il is-suq waħdin u nixtieq ringrazzja kollu nawgura lir rapporters Grazzi ħafna issa is-Sinjura Trautman. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, eżis kollegi. Aħna kollu rridu nażaw il-suq diġitali. Ħna xi kummenti l ħaġa Kummissarju, il-Kummissjoni għandha tuża l aħjar. Ir-regolament ta' telecoms seta beda biex aħna nejnu s-suq digitali. Nużaw is-seta biex nidentifikaw il-swiq internazzjonali naħseb dan dinja għodda importanti ħafna għannu nużawa. It-tini ħaġa l-infrastruttura tkellimt fuq it-telecoms. Dak li rajna sfortunatament jider il-li jem biljun eh, f'CF li biex nilħu eh, approċ ibbilanċat fl europa kollha m'hemmx suq digitali jekk mhuwiex possibbli għal kulħadd għal kull ċittadin f'kull reġjun li kollhom aċċess għal dawn is-servizzi. U l-aħħar punt tiegħi il-viżjoni ġenerali tal-inizjattivi palissa jider l-Parlament eh, titlob aktar konsistenza fil-politika Ewropea għall-impjigi biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun aktar effettiva u anka nipproteġu l-konsumaturi tagħna wkoll. Grazzi sanaddu għal Sinjura Mazej Kokovic. Grazzi, Kommissarju. U grazzi l-rapporter ta' dan il-rapport. Is-suq diġitali waħdini se juri illi nistaw nifaċilitaw ir-rabtiet ben konsumaturi eh, u l-internet u anka naqsu l-ispejjeż. Importanti wkoll kunu ċerti li nistaw naqsu l-ispejjeż eh, billi nsibu soluzzjoni diġitali u dan kunu qed ngħinu anke lil mieqa taħla sit-taxxi. Is-suq diġitali se jgħin ukoll fis-suq tal saħħat b'mod transkonfinali. U anka għal servizzi ta' edukazzjoni, anka l-anzjani għandhom ikollhom aċċess għall-internet u għal servizzi kollha. Dan għaliex il żgħażagħ eh, bażikament kibru b'dawn is-servizzi, għalhekk importanti li jkollna l-protezzjoni tad-data u tal-informazzjoni. Grazzi se ngħaddu għas uh, eh, Sinjura Gallo. Grazzi ħafna Sur President. Fis-setturi kollha l-użu tal-soluzzjonijiet diġitali fil-kumpaniji huma qegħdin qegħdin jgħinu t tkabbir anke l-SMEs li qegħdin jużaw għodda ġodda, teknoloġiji ġodda Bekku ma jkunu jistaw jirrazzjonaw b'mod effettiv u binqas spejjeż għalhekk importanti li niġġeneraw il-strateġija tal-cloud computing xi ħaġa li tilħaq il-bżonnijiet ta' tila ġenerazzjoni fit-teknoloġija u anka li jkun hemm eh, neutralità fil-pjattaforma u anka li nkunu nistgħu nilħu l-investiment eh, billi jkun hemm eh, sottomissjonijiet fix-xar. it-teknoloġija digitali hija rivoluzzjoni fin-negozji imma anka jgħin fir-relazzjonijiet tax-xogħol u anka mal-klijenti. Din hija parti mill-problemi li forsi għandhom għandhom minn stakeholders u anka mill-programmi ta' sorveljanza bħal tal-PRISM. Il-regoli Ewropej tagħna jipproteġu l-integrità u l-konfidenzjalità tad-data għalhekk aħna għanna natu l priorita l-operaturi lokali li jimxu ma' leġislazzjoni tagħna. Aħna għanna nifukaw fuq servizzi Ewropej illi huma kompetittivi. Grazzi. Grazzi għandi ħames persuni fuq il-KHDI. President, Grazie. konnet nitkellmu fuq su uniku digitali u naqblu li ksibna ħafna sissa anke jekk hemm ħafna xisir. u wkoll kontenta li qed nara l-Kummissarju hawnhekk fosna. Ma nista' nixtieq ngħid li sitta minn kull għaxar eh, e-shops um, fl-Ewropa jibbijaw b'mod transnazzjonali hemm ħafna ostakli pal pereżempju rati tal-VAT, servizzi tal-posta mhux adattati u għad hemm ħafna xrid isir. Irridu nkomplu nibnu iktar fiduċja fost iċ-ċittadini tagħna. Irridu neliminaw il-roaming. Il u nifakkar lil kollegi liberali li il-liberali ma appoġġawniex meta aħna ridna innaqsu ir-rati tar-roaming. Ta Irridu nikkomunikaw aħjar ma' ċittadini tagħna kemm in-negozjanti kif ukoll il-konsumaturi rridu nużaw l-esperjenza tagħhom bekk inkunu nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, il-President issa ser naddi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 Grazzi għad dibattitu tal-lum naqbel mal-punta Sinjura Gebher fuq il-klizjoni digitali u l-punta Sinjura Xaka fuq eh, l-Open Knowledge u koll il-punt dwar l-ispazju pubbliku għal daqstant jiena xtaqt eh, namel il-punt fuq il-libreriji u l-aċċess għal kodba eh, fi format li huwa tant importanti f'ħafna libreriji ġewwa l-Unjoni Ewropea ma kellhomx aċċess għal kodba um, format digitali għaliex ma kienemx provista tagħhom um, l-arfin mandux ikollu prezz oli u rridu uh, ikonna ekonomija bazata fuq uh, l-arfin. Għal daqstant aħna rridu niprevjenu appartajt tal-kodba bej dawk li jistaw iħalsu għalihom uħra li ma jistawx. Allura rridu azzjoni fuq livell Ewropew għandna opportunità bħalissa biex nieħdu azzjoni u jiena naħseb li jekk irridu nassiguraw li l libri u l il-ħwienet tal-kodwa ikollom fil-format digitali rridu naħdmu għalija li huwa importanti ħafna l-futur tal europa Grazzi ħafna. Issa nabdu s-sur Molzer. Grazzi President. l-użu tal-internet importanti u eh, l-istudji tal-Europa ikkonfermaw dan. Eh, l-utenti però tal-internet ma jiksbux l speed ehm, massimu li għandhom eh, jiksbu hemm biss ta' fuq żewġ terzi ehm, ta' ta' taspita l-internet li huma l-om jiksbu għal daqstant jammat ta' ehm, regoli li eh, min prof l-internet li segwi ehm, faċilitajiet tal-internet u konnessjonijiet tal-internet. Mod ġenerali, dak li huwa mwijet mill-minjat il-provista tal-internet ma, jisirx fil-verità dan biss eh, spiss isef eh, zoni rurali fejn huwa diffiċli eh, li inti tikseb il-kundizzjonijiet adattati tan-network u huwa diffiċli li n-nies jiksbu l-speed li hemm bżonn għaliex hemm nuqqas ta' infrastruttura tal-internet u għal daqstant skont dan l-istudju jrid ikollna approċċ imsaħħaħ reġjonali. Grazzi nadu Sinjora Jezzovitska. Grazzi President. L-internet u teknoloġiji ġodda marbutin ma l-internet għandhom rwol importanti ħafna fi programmi li ġew żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nistimulaw l-ekonomija Ewropea il-ekonomija um, bazata fuq l-arfin, uh, sertejn l-Europa biex tkun tista' uh, tkampa f'dinja li għaddejjem tkun iktar kompetittiva. Rridu nistimulaw il-swieq permezz ta' kummerċ ehm, transkonfinali dinja f'importanza kbira llum. Rridu f'maħna u wkoll it tadid kollha li hemm marbut ma' teknoloġiji illum. Irridu nilqaw l-attivitajiet li qed isiru min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-ġlida kontra dan it-tedid Per eżempju, il-phishing u attivitajiet oħrajn negattivi fuq uh, l-internet għandhom jiġu mid-ġielda rridu nqisu dan kollu jekk aħna rridu niżviluppaw eh, l-e-markets. Grazzi, issa ser ngħaddi l-kelma lis-Sur Kelly. Eh, Grazzi, Kummissarju Barnier u kelliem oħrajn nitkellmu dwar il-bżonn li nikkompletaw is-suq uniku digitali. Dan huwa importanti għall iżvilupp tal-ekonomija Ewropej. In-nies tkellmu dwar digitalizzazzjoni sieħa ta' settur pubbliku l-health, l-e-commerce u kol li broadband high speed tkun disponibli fl-Europa kollha. Prakta ma l-e-commerce dinja importantissima irridu nħedġu l-nies biex jagħmlu kummerċ online u l-SMIs ukoll, però irridu niprovdu lodda biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu hekk. Nixtieq insemmi xi ħaġa li qed isseħħ fil-kostituenza tiegħi u li issa qed tinfirex u jiena nidejta eh, fil-Parlament Ewropew f'jannar, f'29 ta' jannar dan huwa proġett biex iż-żaza jkun jistgħu jiżviluppaw eh, ħiliet ta' programming għaliex hemm nuqqas eh, ġewwa l-Ewropa, grazzi. Grazzi. L-aħar kelima hija is-Sinjura Esajer. Grazzi President Kummissarju. Jena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għal l-isforzi li għamlu u l-programm li għamlu il-ġimgħa l-oħra. is su digitali intern jekk dan għandu jiġi implementat kif suppost, dan għandu jinvolvi pagamenti U rridu nassiguraw ukoll li aħna nistaw inres u reġuni tal-Ewropa viċin xuxin. B'internet li għandu l-istess veloċità. Il-Kummissjoni għandha xi għarfien dwar it-tibdiliet li ser ikunu qegħdin isiru fil-futur u li ser jaffettwaw ċertu reġuni tal-Ewropa. Jena grata li din il-proposta l-ġdida għandha ħafna punti pozittivi. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill kummissarju Barnier fisem il-Kummissjoni. Grazzi President. Jiena ser nipprova nirrispondi malajr l kull wieħed waħda minnkom jiena smajt birra għal punti li semmejtu intom Biex inkun ġust, President, nixtieq ngħid li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-suq uniku diġitali għaliex il-Parlament tagħkom mod partikolari il-Kumitat tas-Suq Intern, is-Sur Haber u s-Sur Arias ċavar jagħmlu xogħol eh, eċċellenti fuq din ir-riżoluzzjoni hija waħda preċiża, dettaljata u pjuttost wiesa li ġiet appoġġata minn kważi il-membri kollha tal-Kamra, mill-gruppi kollha tal-Kamra. Fl-opinjoni tiegħi din ir riżoluzzjoni tinkoraġixxi lil kummissjoni eh, fl-isforzi li qed tagħmel f'dan il-qasam. Nixtieq għal daqstant nirringrazzja lis sur Haber u l-Sur Alja Seċaverija jiena eh, kont prezenti għal wieħed waħda mill-laqat tagħkom u naf li r-riżoluzzjoni hija waħda deċiżiva u turi x'inhuma l-passi li jmiss. Signora Troutman, inti ser tara li hemm possibilità għal azzjoni għandna xi testijiet li ġew adottati uħut li ehm, qegħdin naħdmu fuqhom u dan ser jippermettilna li niksbu l-overview li inti semmejt li huwa ehm, li għat manniex fis-suq uniku. Dan għandu jisir għas summit Ewropew ta' Ottubru. Għat minnkom, sur Bilen, sur Schwab, is signora Gallo, ehm, is-Sur Molzer, il sur Kelly, semmew l-investiment, u semmew il-cloud, eh, is-Sinjura Trautman inti semmejt il-facilità ta' Connecting Europe, jiena stess et li il-finanzjament ma kienx biżejjed hemmhekk. Iva għanna bżon ta' investiment fis settur digitali biex inkunu nistaw nassiguraw li ma jkunem lebda diskriminazzjoni. Ser nerġalura għal dan il-punt. Parti mix xogħol tiegħi huwa fuq ir-regolamentazzjoni finanzjarja jiena nidejt uh, green paper fuq investiment fuq medda twila ta' żmien kif aħna nistgħu nadottaw regolamentazzjoni ta' suq finanzjarju kif nistgħu nużaw it-tassazzjoni tal-gvern um, is-self eh, nużaw li IB u kif nistgħu mm, nużaw dawn l-odda kollha biex nassiguraw li jkun hemm investiment fuq medda twila ta' żmien fis-suq diġitali uniku. Il-faċilità ehm, ta' Connecting Europe waħda mhux se tkun biżejjed. Sur Sinra Gallo semmit il-cloud waqt li Sur Kelly naf li jinti qed taħdem fuq il-protezzjoni ta' data protezzjoni ta' ċittadini. Jiena naf li ħafna huma mħasba dwar il-kriżi eh, tal-ispinaċ li laqtet li l-Ewropa u għal daqstant aħna narrida politika biex nassiguraw li l-Ewropa kolla l-loda adattati biex tikseb um, autonomija strateġika jiena samit Galileo iżda moħrajn li nistgħu nazmu fuqhom. U l-cloud computing hija waħda minnhom. Aħna għanna għad ta' għodda li aħna nistaw nużaw biex nkunu nistaw nassiguraw li jkun hemm autonomija strateġika fl-Ewropa. Kellim semma l-sforzi tagħna biex nużaw regolamentazzjoni tat telecoms. Il-kompetizzjoni sfortunatament hija waħda frammentata fuq livell nazzjonali. Signora Cruz se toħroġ um, um b'inizjattiva fuq it-telecoms u lan ser ikun li u lejn eh, su uniku ġenwin ġewwa l-Ewropa. Uħut minnkom semmew non-diskriminazzjoni mod partikolari dik ġeografika. Is-Sur Korea de Campos mod partikolari semma dan il-punt Jiena konxju ta' dawn li dan it-ħassib kollu. Hemm eżempji oħrajn ġewwa l-Ewropa ta' diskriminazzjoni ta' dan it-tip minħabba reġuni li huma remoti jew faltitudni għolja ħafna jew inkella għandhom xi żvantaġġi ġeografiċi oħrajn. Jiena ser nżomm f'moħħi dak li jintqal dwar il-generation eh, gap Iva għandkom raġun li qed enfasizzaw fuq il-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni tal-konsumaturi għal bażi ġeografika. Jiena ser nipubblika gwida dal-waqt dwar l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju dan ser għandu x'jaqsam artiklu 20 ta' direttiva ta' servizzi. Sur Wagenholzer. Signora Kamera Vert, it-tnej li huma semmew il-copyright, jiena illi naħdem għal tlet snin f'dan il-qasam, jiena ehm, prezentajt ħafna test li ma ġewx eh, votati fuq minnkom jew mill-Kunsill dawn għandhom jassiguraw li l-liġijiet tal-copyright jiġu aġġornati skont iż-żminijiet tal-lum, is-suq uniku diġitali, l-era tal-internet u jassiguraw li jkun hemm aċċess għall kontenut għal ħafna ċittadini kemm jista' jkun possibbli. it-test li jiena Prezentajt nispera li ser jiġi adottat il-Multi-Territorial License u s-soċjetajiet ta' Collective Management. Fiona Hall u oħrajn kelmu dwar il roaming fl-ewwel ta' Lulju kien hemm iktar tnaqis fir-rati ta' roaming però rridu nagħmlu iktar rridu morru lil l-in minnek aħna qegħdin naħdmu fuq inizjattiva ta' Telekom ġa semmejta din Nelly Cruz ikkonfermat li l-surcharges ta' roaming għandhom jisparixxu kompletament fuq medda twila ta' żmien. Eh, Fjuna għol, grazzi għall-istadina tiegħek biex eh, naraw il-Digital Cyber Cafe fil-kostituenza tijak. Nispera li nisib il-ħin biex nkun nista naqmel din iż-żjara fil-kostituenza tijak. Grazzi wkoll għal dawk li semmew il-long internet train, Signora Gappard Sur Shaker, it-tnejn li huma semmew il-high um, speed broadband, net neutrality, dawn huma importanti ħafna bħal um, aċċess um, universali għal uh, high speed internet għanna l-inizjattiva ta' net neutrality din uh, qed tiġi um, tadim fuqa il-kollega tiegħi li Cruz. Dwar l-open standards, Sur Xaka semma l-open standards aħna kjerifikajna x'inhi l-pożizzjoni tagħna dwar dan jina bħalkom nemmen li għanna nipromuovu l-access eh, miftu per mezza dawn l-standards, il-Kummissjoni għadat kem adottat komunikazzjoni fuq dawn l-standards mod partikolari fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet. Signora McClarkin semmiet il-Common Sales Law eh, u rrit ċertu dubi li għanda din tista' tkun għażla eh, għal dawk li qegħdin jaħdmu online li jibbijaw fl-Unjoni Ewropea kollha l-idea hija li jkun hemm protezzjoni sieħa għall konsumaturi mhux qegħdin nippruvaw eh, neliminaw jew naqbżu il ġiet nazzjonali iżda nagħtu għażl oħra. Eh, Sur kistija del vera oħra jsemmew punt sant importanti eh, fejn aħna nistaw nifrankaw ħafna id-digitizzazzjoni ta' setturi pubbliċi. Ix-xiri pubbliku qed nitkellmu dwar 18% tal- GDP Ewropew. Jiena prezentajta ta' inizjativi flimkien mal-kollegi tiegħi biex inkunu nistgħu nassiguraw din id-digitizzazzjoni, l-firma elettronika, l invoicing xaġektar reċenti u jiena nixtieq naħdem flimkien ma'kom biex inkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm digitizzazzjoni tas settur pubbliku is-settur tal-taxxiri pubbliku eh, fuq l-internet, e-procurement sector, innaqsu l-birokrazija, jekk aħna jirnexxielna um, namlu li procurement. Is-Sinjura Steller semmiet l-e-books, il-Kummissjoni diġà ħadet azzjoni hawnhekk biex niprevjenu eh, prassi restrittiva. Sur Almunja u attiv hawnhekk aħna qegħdin ehm, ehm, insegwu l-iżviluppi għanna l-inizjattiva ta' Licensing Europe u illum wara nofsinhar se jkollna reviżjoni mid-term f'dan il-qasam. Jiena qed norbot fuq ir-riżultati ta' qatt ta' workshops biex inkun nistgħu nagħtu spinta lil dan il-qasam. Smajna u kol dwar sepa li hija inizjattiva li ser jinkludi miżuri fuq il-governanza naf li hemm ċertu dewmien jieħu żmien biex tkun tista' tikseb dawn il eh, lanijiet li aħna fassalna fuq is-sepa. Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja għal darboħra lil dawk li eh, ħadmu fuq din l-inizjattiva. Is-sur eh, Haber u s-sur Alias Eċaverija, di kienet inizjattiva importanti ħafna għalina tistaw taraw li ser ikun hemm għatta inizjattivi permezz ta' riżoluzzjoni u ħafna progress li sar fuq is-suq uniku. Grazzi ħafna kummissarju. Jiena irċivejt din l-abbozz ta' riżoluzzjoni 3 slash 2013 mill-Kumitat